Razan Zajtuni inħatfet jiena referejt dwar dan fuq bosta okkażjonijiet il-gruppi armati ħatfu lila u r-raġel tagħha attivisti e drittijiet tal-bniedem ħatfuha f'Duma żona kontrollati mir-rebelli f'Damasku. Issa Sinjor Zajtuni u l-persuni l-oħra maħtufa ebu manna lebda ħbar dwarhom u fisem il-Parlament Ewropew nitlob sabiex dawn in-nies jinħedfu mill-aktar fis possibbli. Fl-2011 hija rebħet il-premju Sakharov għal paċi u ġlida l-paċi fis sirja hija ġiet medda mill-gvern u ribelli fl-oppożizzjoni. Hemm ħafna persuni li jinsabu fis-sitwazzjoni tagħha sa mill-bidu tal-gwerra ċivili persuni li ġew torturati u nbatu l-ħabs. Id-nisa u tfal ta' età qed jiffaċċjaw dan id-destin nistgħu naraw bosta xhieda ta' dawn l-attivitajiet u dawn l-armi tal-gwerra li qed jintużaw aħna nikkundannaw dawn ir-reati kontra l-umanità l-aktar mod ħareġ possibbli ftit tal-jiem ilu sinjuri kellna l-jum internazzjonali tan-nisa. Aħna rridu niżguraw illi l-Unjoni Ewropea tappoġġa lill-persuni l-organizzazzjonijiet illi jgħinu lin-nisa li għaddu minn din it-tip ta' trauma sabiex jarġaw jibnu ħajjithom. Persuni li jitħallew fidejn dawk illi jwet u reħat jom u għanna bżon ta' rapportar ta' din il-violenza. Din nitolbu għal darbuħra sabiex tinħeles il-premju, il-rebriħa tal-premju Sakarov. Issa għanna l-avvizi Sinjura Barraċu 28 ta' frar 2014 maħtura bħala membru tal-gvern Taljan, sur Klaus Heinelin mill-ewwel ta' Marzu 2014 ġie maħtur bħala membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Jiena nifraħ lil dawn iż-żewġ membri għal kariga tagħhom issa skont regola erba ta' regoli tal-proċedura l-Parlament jiddikjara li hemm post battal, żewġ postijiet battala minn is-Sinjura Barraċċu minn 28 ta' frar u mill-ewwel ta' Marzu minn is-Sullene. Skont regola 74 jiena flimkien il-President tal-Kunsill ser nifirma 15 il- il-lat u t-titlet ta' dawn l-atti ser jiġu pubblikati fil-minuti ta' din is-seduta. Issa naddu għal l-emendi għal bidliet fl-agenda l-aħħar abbozz tal-agenda ġi adottat kont regola 1 seba mandi lebda emenda u dimi u dan ifisser illi aħna nistaw inqisu l-agenda bħala waħda adottata. Għanna rapport ta' Sur Marinescu, eh, punt li jmiss fuq il-Bank Ewropew tal-Investiment nixtieq nagħti merħba lis sur Hoyer, ir-rapporter Sur Marinescu. domnule președinte. Banca Europeană de Investiții a beneficiat de o majorare de capital. Grazie, Presidente. Il-Bank Ewropew għall-investiment kellu zita fil-kapital ta' 10 biljun euro li jiffaċilita l-allokazzjoni ta' 60 biljun euro self twila